informazzjoni nistgħu ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda mistoqsija orali kummissjoni dwar il-qafa strateġiku tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 2014-2020. għanna awtur wieħed tal-mistoqsija, is-Sinjura Uskov, illi tista' tieħu l-kelma sal ħames minuti. Tak Tolman. Grazzi ħafna President. F'Ewropa li fetwata mill-kriżi il-ġustizzja isa qed tisparixxi u anka l-istess qed iseħħ fis-suq tax-xogħol u fis-swieq tax-xogħol u l-postijiet tal-xogħol qed isiru dejjem aktar perikolużi. Irridu regoli għal postijiet tax-xogħol li aktar stretti. U dan għal vantaġġ ta' kulħadd mhux biss għal ħaddiema li jaħdmu f'dawn il-postijiet u ċittadini fuq livell inġenerali manka l-kumpaniji infushom. Skont studji internazzjonali eh, dawk il-kumpani li jinvestu 10 euro biex jiprevjenu il-riski jihdu il-doppju fil-rizultati pozittivi. Ġifiri, irrit ikonna regoli sekuri għal postijiet ta' xogħol u anka ugwaljanza, level playing field Eh, biex nizguraw illi eh, ma nimminawx din eh, l-ugwaljanza. Il-kumpaniji irti kollom standards all-jien, ma jirċi konna ħafna burokrazija. Pero għastana ta' burokrazija mandiġ kuna detriment ta' s-saxħa tal-ħaddima pizijiet fuq um, l-SMEs, per eżempju, ħajkolhom impatt negativ mhux biss fuq il-kumpaniji ma anka il-ħaddima tagħhom. Imma l-kumpaniji għandhom um, bizzejiet, uh, il-kumpaniji l-kbar għandhom uh, bizzejiet rizorsi, għandhom biex ikopru dawn l-ispejjeż mentri il-kumpaniji żgħar bħala SMEs mhux dejjem ikollhom ir-riżorsi adattati, pereżempju mhux dejjem ikollhom assigurazzjoni li tista' tagħmel tajjeb meta ikun hemm um, problemi. Għalhekk ir-regoli huma importanti ħafna anka għal dawn il-kumpaniji żgħar u medji. Kulħadd għandu dritt li jaħdem f'post ta' xogħol sikur tkun kif tkun il-kumpanija li wieħed tkun qed jaħdem għaliha. U għalhekk din hija konklużjoni importanti importanti illi għana nżommu f'moħanna. Il-punta tluq tal-parlament kien naqra differenti fir rigward tal-ħidma tiegħu. 90% tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea Eh, eh, huma mill-li kollom dawn ir-regoli japplikaw fil-postijiet tax-xogħol tagħhom imma din mhix ħaġa li hija aċċettabbli żgur mhijiex aċċettabbli għall maġġoranza tal-membri ta' dan il-Parlament imma din il-proposta fil-fatt jekk isseħ eh, sem tiltaqa ma' oppożizzjoni kbira. Aħna edin fil-bidu ta' dan il-mandat u għalekka irridu nindirizzawa din il-kustjoni ma nistawx aħna ndajfu il regoli ma għafax faċli biex il-kumpaniji jikkonformaw ma' regoli irridu konna għalhekk program offensiv biex ngħidlek li jgħin E, u jagħti lodda anka lill-kumpaniji żgħar u medji um, anka jati l-saħħa lill-unions biex daw um, e, għajmu kuxjenza fost il ħaddima tagħhom dwar anka sigurtà fil-post l xogħol Irid ikun simplifikazzjoni mingħajr ma nimminaw l-ambjent tax-xogħol l-Unjoni Ewropea għandha eh, bżonn strateġija għal saħħa u s-sigurta' fuq il-post tax-xogħol anke biex innaqsu riski bħal dawk marbuta mal-kanċer u korriment u anke eh, problemi psikoloġiċi eh, fil-post tax-xogħol. Irridu dejjem inżommu f'moħħna il-lat uman ta' din il-kostjoni. Naraw il-regoli tal-kompetizzjoni jippermettu permettulna li nkomplu nkunu produtturi tajbin anka ta' oġġetti u servizzi illi aħna mbagħad inkunu nistgħu jew nużaw aħna jew inkella nesportaw, imma dejjem f'ambjent sikuru u konformi ma' regoli tas-saħħa. Grazzi ħafna, Kommissarju. Signora President, membri tal-Parlament, Sur President, il-Komissjoni impenjata li t-tejep il-kondizjonijiet tax-xogħol, speċjalment dawk marbuta ma' saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol. Il-qafa strategiku ġdid tal-Unjoni Ewropea li ġie adottat f'Ġunju jirrifletti dan l-impenn tagħna. L-Unjoni Ewropea għandha fil-fatt eh, leġislazzjoni dwar is-saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol il-qafa strateġiku jikkumplementa l-laki um, komunitarju biex ikun hemm din uh, dan l-approċċ olistiku ta' prevenzjoni anka biex nikordinaw il-politika fuq livell nazzjonali u ntejbu l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Il-qafas jidentifika tlet sfidi ewlenin. It-titjib tal-implementazzjoni tal-sigurta u s-saħħa u l-leġiżlazzjoni marbuta ma' dan eh, permezz ta' tisħiħ tal- kapaċitajiet ta' kumpaniji zaru medji biex dawn ikollhom miżuri li prevjenu ir-riski u intejbu uh, anka il-prevenzjoni ta' mart marbut mal-postijiet ta' xogħol, speċjalment fir rigward ta' riski emerġenti u anka biex nindirizzaw bidli demografiċi u anka it-tixjih tal-popolazzjoni. Fuq dawn il-punti nistgħu nagħmlu progress permezz ta' kooperazzjoni tal daw kollha interessati u l-Kummissjoni qed taħdem il-qrib mal-istati membri mal-Aġenzija ta' Sigurtà u s-saħħa fuq il-posta xogħol Ewropea anka b'komitat tripartiti eh, eh, eh, mal ġifiri l-komitat tal-ispetturi tal-xogħol biex naraw eh, illi kunem implementazzjoni ehm, ta' dawn ir-regoli. L-Aġenziji u żewġ komitati qegħdin ehm, jagħmlu reviżjoni tal-programmi ta' ħidma tagħhom fid-dawl ta' dan il qafaġ ġdid strateġiku. U jien ħankompli ninvolvi l-imsieħba soċjali inkluż eh, il-permezz ta' dialogu settorjali meta dan ikun adattat. Dan il-komitat eh, dwar il- sigur taw saħa fuq il-posta xogħol, il-Kummissjoni ħadd tipprovdi qodda biex nagħmlu monitoraċ tal-implementazzjoni ta' dan il-qafas u jiena għalhekk qed nilqa' it-talba tagħkom fil-mistoqsi orali biex nsemmu anka indikaturi speċifiċi f'dan ir-rigward. Ħafna miżuri tiġa qed jiġu implementati, pereżempju, l-online interactive risk assessment tool li huwa żviluppat mill-Aġenzija u anka programmi ta' ħidma madwar l-Ewropa għal dawn l-ispetturi ta' dawn l-ispetturi e, studji marbuta ma' ispezzjoni ħjar fil-kumpaniji żaru medji e, palissa qed jiġu ippreparati. preparati anka għanna linji ta' gwida dwar prassi tajba dawn huma disponibbli biex nappoġġaw anka l SMEs u dawn il-kumpaniji żgħar ħafna. Anka fir rigward tal-programm regolatorju u ta' fitness hemm imniżla oġġettivi illi eh, jirrazzjonalizzaw um, l-affarijiet anka għall-SMEs u nassikuraw u jassikuraw ukoll l-istess livell ta' ħarsien u f'dan ir-rigward il-Kummissjoni għamlet evalwazzjoni ex post ta' 24 direttiva eżistenti. Ir-riżultati e, huma e, maħsuba li joħorġu e, fl-aħħar tal-2015. Barra minn hekk iridu wkoll indirizzaw l-impatt li jem fuq is-saħħa tal fuq is-saħħa tal-ħaddiema anka saħħa psikoloġika. Narfu kolletieġa li ntejbu l-istatistika marbuta mal-sigurta fil-posta xol u anka li kunem database, database l statistika ja importanti biex nidentifikaw il-perikli um, li jeżistu għana ħan jisu kol suġġerimenti li ħatkunu għettamluna intom fl-ħar net nishtiq nejt il-rizultati tal-evaluazzjoni li jemma dija bħalissa fil rigward ta' direttiva ta' marbuta ma' saħħa u sigurta ħatkun determinata biex ehm, inkunu nistaw naħsbu dwar inizjattivi ġodda leġislattivi. Il-leġislazzjoni ta' saħħa u sigurtà għandha tkun ibbażata fuq evidenza u kwalikwa proposta ġdida se tkun ibbażata fuq l-evalwazzjoni tal-impatt ehm, profond. Grazzi ħafna. Grazzi signora Tissen, Nadissa Assur għas Becker. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kommissarin. Grazie, Herr Präsident, Kommissario, Kollegi. Äh, aħna fil-komitat u rejna un äh, kważi unanimament li mhux kuntenti kif qegħdin meta niġu għal prioritajiet tas-sena ta' snin li ġejjin. Aħna mhux kuntenti bda. Ħafna drabi rajna eh, problemi ta' saħħa li għandhom xaqsmu derivati me xogħol li ħafna drabi waslu għal trattamenti komplikati u twal li huma ħafna koll, anke b'dak li għandu xaqsam il-salarju mitluf qed nara kommissarju li inti bla dubju fimt is-sitwazzjoni sew u għalhekk għandna definizzjonijiet għanna definizjonijiet ċari, ħaġa li konna għatim fitxu u jider li dimensjoni holistika ġit eh, miftema. Naf li għanna bżonna nijiet ċari, eh, maneri vinkulanti biex naslu għal dawn il-miri jina għandi kull fiduċa li f'dak l għandu jaqsam eh, sorveljenza ta' riski għas saħħa u eh, inċidenti relatati ma' xol u kif ukoll mart relatat ma' xol naħsebx li wasanna għad eh, b'da ma naħseb li huwa pass forsi tajjeb fit-triq naħseb li nkunu nistaw iħdu nkunu nistaw navanzaw iżjed kummissarju Frudi. Grazzi ħafna. Naddu sal-lon Rivoli Steinruck. President, il-proposta mill-Kommissjoni eh, damet biex tiġi tasal il-Parlament fil-2011 talab li jkun hemm segwiment kien ikun hemm segwitu imma riżultat forsi juri li hemm nuqqas eh, ta' proposti ċari, m'hemmx skadenza, m'hemmx il-ħin eh, stabbilit hija ħaġa ċara li teknoloġija mhux qed tieqaf qed tavanza u qed jinqala żjed u żjed mart ġdid, eh, żjed depressjoni pereżempju. jibdew matul il-xol, jinta xol, għalek għanna bżon namlu neħdu mezzi ta' prevenzjoni u programmi ta' prevenzjoni u sigurezza u sigurta għandhom jiġu mħarsa fil-post ta' xol, għax inkella jwaslu għad depressjoni. Għanna bżon li konna posti ta' xol e, fej hemm e, is-saħħa rispettata, hemm ħafna e, kumpanniji żgħar li xtiequ jinqalaw minn xiftit minn daw id-dispożizzjonijiet u ma jkunux eh, eh, obbligati li jagħmlu ċerta affarijiet. Dan ovvjament għandu eh, konsekwenzi għall-individu, għas-soċjetà u għall-sistema ta' saħħa. Dak li għandna nagħmlu u niżguraw li konna kondizjonijiet ta' saħħa fil-kumpaniji zaru kol għandhom ikunu involuti fil-monitoraċ u prevenzjoni għall riskju ma jinqalaw. Grazie. L-Honorable Martin. Um, Grazie President, jina nilqa din ir-reviżjoni għandna bżonn qafas b'saħħtu biex nbidlu il-patterns tax-xogħol u anke il riski emerġenti. Kwalinkwa revizjoni rridu naraw li jkun hemm prinċipji ta' mm, eh, implementazzjoni aħjar ta' regolament għanna bżon regoli biex eh, naraw li l-ħadima jkunu sikuri, jina għatma naċċetta miżuri li naqsu mill-sigurta fuq il-posta xol. Eh, għaw min qed jaħseb li aktar ma jkuna regoli aktar għar għal ħaddima, għanna naqsu l-komplessità ta' leġizrazzjoni imma biex bekk inżidu il-konformita u nilħu l-għanijiet tagħna ta' tisħiħ ta' sigurta' E, e, fil-posta xogħol u naqsu l-piżijiet minn fuq il-negozji. Jiena nemmen l-ispezzjonijiet għandhom jikkonċentraw fuq dak li qed isseħħa fil-posta xogħol partikolari aktar milli jekk hemm xi dokumenti adattati fil-kabinet. Um, Jina Jiena għalhekk naqbel ma' simplifikazzjoni tal leġiżlazzjoni u tnaqqis fil-piżijiet amministrativi Rridu nqisu kif il-dokumentazzjoni dwar il-riskju eh, tkun aktar faċla l-kumpaniji żaru medji. L-Onorevole Harkenessa, grazzi President, grazzi lill-Komissarju għal risposta taħħa naħseb li huwa importanti li aħna ngħidu eżattament fuq xi xedin nitkellmu. Fil-verità, aktar minn 4,000 ruħ imutu fl-Unjoni Ewropea fuq il-post tax-xogħol tagħhom u aktar minn 3 miljun ruħ huma vittmi ta' incidenti illi uh, minħabba fejn ikollhom ifallu minn fuq il-post tax-xogħol mill-inqas għal tletijiem. Qed nitkellmu dwar 11 il persuna li tmut kuljum fuq il-post tax-xogħol u illi 8000 ikorru kuljum. Għalhekk għamilna din il-mistoqsija aħna lill-Kummissjoni fil-waqt li hemm numru ta' mistoqsijiet li jiena mhux qed nistenna lill-Kummissjoni t-rispondi, un forsi tista' semmi xi ftit punti partikolari. Per eżempju, għanijiet li għet jisaj ikkejjilom permezz ta' evalwazzjoni per, eh, periodika. E, eh, Nix inkuna fekemx progress fuq il-kopertura tal-istatistika, fuq il-paragunar, fuq kem toħroġ fil-ħin din. U e, eh, kienem progress speċifiku illi aħna nistaw nirreferu għalih x'azzjonijiet ittieħdu biex wieħed jippromuovu skambju ta' prassi tajba. Per eżempju, Eh, l-SMEs li kumpaniji aktar kbar jistaw jgħinuhom anka fil-katina tal-fornituri il-linji ta' gwida aktar faċli biex l-utenti jifmuhom. Forsi l-Kummissjoni titkellem fid-dettall dwar dan imbagħad statistika marbuta um, eh, eh, mal-ġeneru u eh, aktar speċifika għandek xi progress fir rigward ta' dan, żewġ punti oħra fil-studju tal-Euro Barometer semma illi il-ħaddima jħossu li l-stress eh, eh, huwa qed iħall impatt kbir fuqhom. 53% semmow dan naf li qed isiru kampanji favur eh, posta xogħol um, aktar tajja u bsaħtu ma minħabba dan ir-riskju kbir. Naħseb li hemm bżonn ta' intervent f'dan ir-rigward. Hemm bżonn li nagħmlu ħafna aktar. Hemm xi proposti biex nipromuovu dan l-ambjent ta' xogħol aħjar u anka kura ta' saħħa mentali eh, aħjar fl-aħħar mandat il-Kummissjoni proponiet eh, samiet li jista' jkun hemm anke direttiva Eh, fuq eh, il-saħħa eh, skolari malbuta mal-posta xol, riski ergonomiċi u, u kol f'dan ir-rigward. Forsi Eh, il-Komissjoni ehm, tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan. Kienet issemmi din minn mill-Kummissjoni eh, ta' qabel. Tista' forsi tgħidilna kif se titratta din il-kwistjoni b'mod effettiv. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Boylan. Grazie President, jina nilqa l-opportunità għal din id-diskussjoni fuq il-saħaw eh, sigurta fuq il-posta x-xogħol. u um, jina nilqa dak li għat il-Komissjoni fil-gwar tal-ħarsin tal-ħaddima. Ma nistawx però namlu miżuri ta' ħarsin għal-ħaddima mbat minnaħa l-oħra ikonna politika li twassal għal kondizjoni ta' xogħol prekarju. il xogħol prekarju issa sar eh, ir-regola f'pajjiżi kien hemm 46% żieda f'dan it-tip ta' xogħol. L-impatt psikosikoloġiku u soċjali dejjem qed jikber f'dan ir-rigward. E, u dan qed iwassal għal e, għal persuni li jihdu ħafna siklif, persuni e, mux qed ikollhom aqas aċċess għal um, ikel tajjeb u kura ta' saħħa tajba minħabba il-paga baxxa. Mela, ġifiri aħna din il-paga baxxa wkoll irridu nindirizzawa u biex mhux biss is-sigurtà eh, fil-post tax-xogħol. Grazzi. Grazzi eh, il-Sinjura Deli kollegi, il-rapport tiegħi fl-2011 kien imbirat li li intejbu il-sigurtà u l-saħħa tal-ċittadini Ewropej banijiet ambizjużi dak kien tliet snin ilu, kollegi, tliet snin ilu u issa għal periodu tal-2014 u l-2020 il-qafas tal-Kummissjoni jagħti jixħeddaw dawl fuq is-sitwazzjoni eluf ta' ta' ċittadini kull sena jisofru minn inċidenti fuq il-post tax-xogħol u anka mart marbut mal-post tax-xogħol. Eh, dan eh, dan huwa nuqqas kbir u eh, l-affarijiet huma seri minħabba li dawn l-inċidenti f'dan il-mart qed wassal għal anka spejjeż fis-sistema tagħna. Għandna bżonn ta' kollenza bejn nisa u l-ġir għanna bżonn involvu l msiba soċjali. Rritu ikollna wkoll definizzjoni ta' xi tfisser mart marbut max-xogħol u inċidenti. Xogħol tagħkom mhuwiex irfinat biżejjed. Jean-Claude Juncker qal il-Kummissjoni tiegħu et eh, tinata mm, ċans u dan huwa l-aħħar ċans fl-opinjoni tiegħi li nassikuraw il-ċittadini kollhom xogħol diċenti minħabba li ċittadini ma jistawx ikomplu jiriskjaw ħajjithom biex jaqilgħu il-ħobza ta' kuljum. Grazzi sur Pedicini. Grazzi President. Kollegi onorevoli, l-aħħar stimi tal-Aġenzija Internazjonali fuq riċerka fuq il- eh, fuq il-kanzer il eh, eh, illi ħafna ċittadini Ewropej eh, jimirdu bil kanser u ħafna minnhom imħabba esposizjoni professjonali u ħafna minnhom anki imħabba il- dei casi di mesotelioma pleurico e il 41% di casi di asbestosi. l o dana jiġri fl-Europa u kol fejn eh, għanna 13% tal-popolazzjoni mondiali ta' dawn nis li mardu bl-asbestos. U dina hija ħafna għar fi settur tal-kimika eh, tal-żejt u u eh, eh, tal-fabriki tal-metall. Eh, dawn huma affarijiet li misna nistħu nagħmluhom, imma l-Istati membri huma fl-Italja kien hemm l-iskandlu tal-Eternit tal-asbestos, hemm eluf ta' ċittadini li rċevew ġustizzja. Ejja nwaqfu din il- din il-ħaġa ta' mistħija. Fontulis. Eh, L-iktar aspett importanti huwa li tifhem illi saħħa u sigurtà eh, sikurezza fuq il-xol mumiex affarijiet li jridu jiġu imposti. Eh, l imprenditur jridu jifmu illi dawn l-affarijiet jgħinu biex iżid il-produttività u għal daqstant anki l-espansjoni. Però dan mbagħad jibatna lejn il-prevenzjoni. Meta wieħed is illi l-inċidenti professjonali jiddependu mill-fatt li m'hemmx biżejjed miżuri nistaw najdu l-istess ħaġa meta niġu għal mart professjonali, per eżempju għall-adam jew anki għal kanser. U imħabba eh, ta' kif jaħdmu u anki tal-età illi jaħdmu bijam. Ħafna nis fil-Greċa, eh, eh, fil-Greċa rajna illi situazzjoni maretallar allar għal vista ma' tabib u għet irrit jistenna sitxur ħafna drabi u għal dastant il-prevenzjoni impossibli. Pero ħafna nis jinteressom illi in-numri jimxu tajjeb mhux in-nies eh, u it-trojka eh, abbandonatna għad-destin tagħna. Grazzi. Issa sur Il-kondizjoniet ta' xogħol fl-Europa għandhom jitjiebu iva, però irridu inkunu fuq qoddim fuq dak li għandu x'asam ma' sikurezza u saħħa fuq il-post ta' xogħol. Il-kollegi tal-lemin jgħidu illi hemm bżonn li konna iktar Ewropa għax għandna 4000 mewt eh, kull sena eh, hemm ħafna inċidenti fuq il eh, fuq xogħol u u l-1989 ilu ħafna eh, eh, snin li għadda eh, għanna bżon ta' qafas ġdid tal-liġi tal-xol u rridu jkun hemm iktar kooperazzjoni bil partijiet soċjali għall-SMEs jgħidu illi hemm bżonn naġixxu għax dawn huma kwestjonijiet importanti ħafna riski tal-ħaddiema speċjalment fil-mikro intraprizi u imħabba l-spejjes eh, il-dispozizjonijiet fuq il sikurezza fuq il xogħol jieġu rispettati mhux 100% iridu jieġu iktar rispettati u rridu namlu b'mod li l-SMEs eh, ikunu fit ċentru ta revizjoni tal-2016 biex bekk inkunu nistaw neħdu miżuri konkreti. Grazie. Simon. <clears throat> L-Onorevoli Simon, grazie President. Jiena jidispjaċini najt, imma il-komissarja għamlet ħaġa eh, kif għamlet dal-ħodu. Eh, ħafna klim u prezentat għafa eh, strateġiku strategiku li law strategiku laqasu għafas. Biex najt il-verita, mem lebda kontenut fejn hija dispożizzjoni tal-karċinoġeni. Nafu illi il-kanser huwa l-ikbar kawza ta' mewt fi xol. Eh, fejnu eh, dan il-qafas u l-asbestos li eh, joqtol xiren ta' eluf ta' nis kull sena u fejnu l-asbesto f'dan il-qafas li suppostu huwa strateġiku. U, u bat eh, blacklisting 3000 persuna fir-Renju Unit ġew blacklisting eh, sempliċement eh, għal siti ta' kostruzzjoni talli eh, talli għajmu problemi ta' saħħa u sikurezza. U mbagħad it-trasposizzjoni tal- Eh, tal-mart okkupazzjonali eh, eh, biex jista jiġi użata fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Iva, il-Kummissarja tajt klim zbieħ pero sakemm ma jkonniex kontenut u azzjoni li tagħmel differenza ma narawx x'inhu sens. Grazzi, President. Grazzi. Is-sur Gerike mux e, eh, ma narax fil-flawla u ma nafux jekk huwiex preżenti jew le u jekk mhuwiex preżenti nistgħu ngħaddu għal onorevoli Dornano. Grazie, President is-saħħa u s sikurezza fuq ix-xogħol. Hija waħda mill-iktar affarijiet importanti tal-intrapriża u tal-benestri tal-ħaddiema. Eh, It-teknoloġija dejjem iktar illum u eh, però hemm ħafna riski professjonali u eh, irridu assolutament nipproteġuhom lil ħaddiema. Il-kriżi attwali illi ġiet Eh, eh, eh, ġit estiza b'ambjent fragili għajmu problemi ta' sikurezza huma spejjeż dawn imma huma spejjes importanti l-Unjoni mhijiex soluzzjoni u il komissjoni liberali jekk mhux ultraliberali liberali manda lebda intenzjoni e sostni din is-sikurezza fuq il-posta xogħol u il-tentativi ta' armonizzazzjoni setwa wassal għal eh, għal situazzjoni għar. il multinazjonali huma su liberu eh, u mux edin jiproteġu il-ħaddim. il- eh, il L-Unjoni miex fil-fat il-soluzzjoni tal-problema imma hija il-problema. Grazzi l-Onorevoli Roland, minuta u nofs. <clears throat> Dan il-qafas ġdid irrit jiġi implementat mod xiera l-sfida hija sfida ta' skala, għanna ċifri. Kuljum 11 persuna tmut fuq ix-xogħol. Kuljum iktar minn 8000 persuna ibatu minn marda gravi. Iġifiri, sakemm nispiċċa d-diskors tiegħi, 8 eh, eh, persuni se jkollhom incident gravi eh, fuq ix-xogħol. Din hija dramma umana, però għandha wkoll impatt importanti fuq il-negozji u fuq is-sikurtà soċjali. Aħna nilqgħu Eh, eh, nilqaw rida tajba, eh, Pero ma nistawx nifqu fuq l-intenzjonijiet tajba, għanna bżon ta' għanijiet u eh, eh, għanijiet eh, tangibli. U rridu nużaw anki l-prevenzjoni li jinvolvu l-imsieħba soċjali fuq livelli kollha. Din hija kwistjoni assolutament kruċali. Rridu għal dastant nizguraw illi l-ispezzjonijiet ikollhom risorsi umani u risorsi u taħriġ neċessarju biex ikunu jistaw jaffaċċaw riski ġodda fil-metodi ta' ħidma ġodda teknoloġika u il-bidliet ta' karriera. U fil-fatt din il-komunità komunikazzjoni fil-fatt edha tajem il-kwistjoni tal-SMI, e, l-SMIs li għandhom bżon ta' aktar appoġġ. Eh, għanna nissemplifikaw ir-regolamenti biex nejnuhom, però ma nistawx namluħ da billi nimminaw is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema. Is-saħħa tagħhom u il-ħajja tagħhom ma m'għandux ikollhom prezz. Il-kellim li miss issa hija Sinjura Junger Jus għal-minuta nofs. <coughs> Il-fat li l-Kommissjoni tixtieq prezenta regoli de minimis hija eccellenti, però il-sikurezza u s saxħa fuq ix-xogħol għandu jkolla priorita. Nittama illi inkun nistaw naħdmu eh, b-mod preċis. għax l europa hija għawnek specialment, mux bista l-intraprizi, manki għal-nis. u fi li għaddew rajna illi hemm ħafna forum ġodda ta' xol. Eh, il-ħaddima flessibli, eh, eh, kontratti prekari u anki dawn il-self-employed follows, ikun hemm iktar protezzjoni u l-Kommissjoni nistaqsija trid ikun hemm eh, anki eh, garanzija għal dawn il-persuni fuq dak li għandu x'jaqsam ma' sikurezza u saħħa fuq il-post ta' xogħol. Ma hemm ukoll gruppi ta' ħaddiema illi huma barra mill-qafa strateġiku, pereżempju eh, il-pulizija u il-soldati m'għandhomx l-istess garanziji tas saħħa u ta' sikurezza fuq il xogħol U il-Kummissjoni għandha intenzjoni tippreżenta miżuri konkreti konkreti eh, biex tiżgura li dawn il-persuni li jimpenjaw roħom għas sikurezza tagħna anki huma jistgħu jgawdu l-istess garanzija ta' sikurezza fuq il-post ta' xogħol tagħhom. Grazzi. Issa il-Sarjano Pu Polus eh, għal-minuta. fl-Europa, fl-Europa tal-kapitalizmu s-saħħa u l-ħajja tal-ħadima huma spiża u huma sakrifikati għal profitt u l-leġislazzjoni dejjem iktar laxka. U e, min ħaddem e, ma jħallax għall-inċidenti gravi e, li joqtlu il-ħaddima. U anki meta jirnexilom jibqaw ħajjin jirċevu kompensazzjoni mish suffiċenti. Per eżempju fil-kostruzzjoni jew fit-trasporti e, jirriskjaw ħajjithom in nisat tqal e, jiġu e, jiġu mibota bisenzja u fl-Unjoni kollha il-mart professjonali umu ħafna Eh, flus u hemm ħafna nies li jmutu kull sena. Sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema huma priorità assoluta kemm għal ħaddiema kif ukoll għal eh, intraprizi. Aħna nittolbu li kunem leġizlazzjoni rigorosa e li kunem kompensazzjoni serja, li kunem pieni għal dawk li kunu responsabli u li kunem pensjonijiet suffiċenti għal eh, dawk li jiġu mill-vitmi. Is-Sur eh, e Salini, grazzi President, is-suġġett li qed nitkellmu fuqu huwa suġġett illi eh, eh, anki f'pajjiżi nitkellmu ħafna fuq u fil-ekonomija, fil-politika u eh, fis-saħħa kien hemm xi mwiet u kien hemm proċessi twal li rigwardaw il-kwistjoni tal-asbestos u l-ikbar problema eh, bħalissa e l-ikbar diskussjoni fil pajis tijaj u fil-Europa. L-Ewropa hija komunità b'leġislazzjoni avanzata ħafna fuq il suġġett ta' sikurezza fuq il-xogħol, però din il-leġislazzjoni fil-pajjiżi singoli mhumiex konkreti ma huma burokratiċi u l-ewwel net irridu niftakru Marco Biagi li huwa eh, eh, eh, li huwa mm, Eh, persuna li kien ruħu fi xogħol u li ġi maqtul imħabba l-idea tiegħu. Għal daqstant huwa ħaġa importanti li jkun hemm taħriġ u informazzjoni. Imma anke għażaża li qed jippreparaw ruhom biex jidħlu fil-dinja tax-xogħol. Iridu jaslu u jridu jkunu jafu xi fisser li kollu eh, xogħol tajjeb kif jistgħu jażluh u jekk ma jistgħux jażluh kif jistgħu jiddefenduh blima regoli, blima eh, miri u blima relazzjonijiet ma' min iħaddem. U fl fl-istess ħin approċċi li ma jpoġġux il-min ħaddem e, e, li jiġi konsiderat periklu. Aħna nafu illi ekonomija matura u avanzata teknoloġikament hija favur lejn e, kondizjonijiet ta' xogħol favorevoli. Grazzi. Essa blinke viċute għal minuta u nofs. Grazzi, President. Eh, komissarju, jina naqbel Il-prevenzjoni tar riskju u l-implementazzjoni tal-politika ta' saħħa okupazzjonali huma importanti kemm għal kwalità tal-xogħol u anke għal kondizzjonijiet u għal kompetittività. Aħna però qed nitkellmu mhux fuq xi magna automatizzata dan il-qafas ġdid strateġiku għandu jiġi mirat għal persuni li jaħdmu ħafna u rridu niftakru il-bidliet demografiċi fl-Europa. Min iħaddem irid jifhem dawn il-bidliet x'inhuma u eh, anki eh, servizzi tal-ħadima iktar xjuħ riski okkupazzjonali għal persuni anzjani huma differenti minn dawk ta' zazah biex jiżguraw illi n-nies ikun jistgħu jaħdmu iktar fit-tul, hemm bżonn jiġu adattati il-miżuri okkupazzjonali. U problema oħra hija li hemm ftit attenzjoni wis eh, fuq ir-riski psikosoċjali per dawn jinkludu per eżempju Eh, il-minaccia eh, l-ħaddima eh, il-minaccia ta' sensja lejn il-ħaddima ehm, bil-fat li hemm ħafna lesti biex jihdu postom anki stress li huwa relatat mal-xogħol E, teknoloġiji ġodda u dawn huma kollha kwistjonijiet li se jsiru dejjem e, attwali u mhux il-ħaddiema kollha jirnexxilhom jadattaw għal bidliet illi bla dubju se jkollhom impatt fuq il-saħħa psikoloġika u mentali. Grazzi President, jiena nappella lill kummissjoni biex e, jisma' dawn l-argumenti. Sur Kelly. Dalodu fil-Parlament il-Papa ta' eh, diskors eh, ta' ispirazzjoni u għamel referenza wkoll għad-dinjità umana fid-diskors. U l mod biex ja natu din id-dinjità ja li natu l-impik biex intejbu l-autofiduċa tagħhom. Però mm, inutli intom impigi jekk mumiex sikuri f'dan l-impik. U ċar li dana mux dana qed jiġri f'ħafna postijiet fl europa u xi ftit eh, żmien ilu il-Prim Ministru tal-Latvja kellu ħafna xjamel fidejh imħabba eh, dizastru f'pajjiż u dana jurina kemmen eh, kemm hemm periklu. Il-kollega tijaj, Signora Harkin tappoġġa din bl-istatistika qed tgħidilna kemm jiġu eh, kem kemm ikorru nies fuq ix-xogħol. Eh, u dan jorina kemm huwa importanti illi naħdmu eh, bisot fuq din il-kwestjoni u nimplementaw rakkomandazzjonijiet li jsiru hawnhekk mill-aktar kmini possibbli. Jekk irnexxinna nagħmlu dan, allora l posta xol xogħol se jkun iktar żgur għal ħaddiema u nkunu nistgħu nagħtu lill persuni id-dinjità tagħhom kif qal il-Papa dal odu fl-Europa kolla. Grazie. Il-kellim li miss issa huwa il-Sinjura eh, Kumpula Natri għal-minuta. L-istrateġija tal-2020 ħadmet u f'din l-istrateġija l-assenzi mis-xogħol ta' tlettijiem tnaqsu bl-10%. Issa għanna għafa strateġiku ġdid u nafu illi lan huwa li nestendu il-karriera biex in-nies ikunu jistgħu eh, jirtiraw iktar tard. Hija kwistjoni ta' kompetitività u ma nistgħux nimminimizzawa. Nixtieq nisma' minn il-kummissarja kif se jaħdem dan il-qafas u nittama illi tkun attiva iktar meta nħarsu lejn it-TTIP u fuq kwestjoni tal-saħħa u sikurezza okkupazzjonali. Nixtieq nkun nafx qed tagħmel inti uh, uh, fil-prassi wara din l-istrateġija ta' wara it Eh, l-2012. Issa e għanna ħames persuni fuq il-catch di e, għaj. Kien hemm iktar minn ħamsa li talbu, però jiena se nieħu ħamsa biss. Għal massimu ta' minuta unba titkellem il-Kommissarja Tyson fissem il-Kommissjoni. L-ewwel isur Bulsek mill-IPP, unba isur Zani mill-SND,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 Dak li naħseb jiena jiena għandi fiduċa li l-leġislazzjoni tista' tnaqqas ir-riskju fuq il-post tax-xogħol. Il-qada attwali waslet għal-regolamentazzjoni żejda dispjaċini eh, għal kull vittma imma wis leġislazzjoni tista' tagħmlilna inqas kompetittivi fuq livell ekonomiku dan jkattar l-ispejjeż Smajla l-istess minnant il-kollega tagħna irrid ikollna leġislazzjoni ġdida, irridu nħarsu l-impjegati imma danna irrid ikun trasparenti. Jaġobni l-approċ tal-Kummissar nixtieq nirringrazzja. Grazzi ħafna. Sur Zanajja l-minuta. Grazie ħafna, grazie President. Jina provajt ninvestiga din il-kustjoni fil-passat u fl-ulju jina għamilt mistoqsija l kummissjoni It-tweġiba li jirċevejt kienet vera interessanti, għet nitkelmu dwar 24 direttiva imma sta għall-istati membri sabiex jagħmlu trasposizzjoni l-istess għall kontroll tal-implementazzjoni u jiena nemmen li il-Kummissjoni m'għandix biżejjed istrumenti jew oddot jekk tixtieq taċċerta s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u s-saħħa kemm aħna kif ukoll il-Kummissjoni jridu jieħdu azzjoni. Sur Marjux għal-minuta. President, din il-kwestjoni ta' saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol huma vera importanti dana ma jinvolvix soċjetà tal-lum biss imma ila li ġid diskossa l-ewwel qabel kollox qed nitkellmu dwar dimensjoni umana peress li s-saħħa ċarra vera importanti għal-bnidem, hemm dimensjoni finanzjarja wkoll peress li jekk il-leġislazzjoni ma tiġix implementata b'dan il-mod hemm ħafna kumpaniji li jistgħu jikkompetu illegalment. Hemm id-distorzjoni tal-kompetizzjoni u meta ir-regoli għas-saħħa u s-sigurtà ma jiġux implementati, ikolna spejjes eh, addizzjonali għall istati membri dawn huma punti importanti rridu nikkonsidrawhom speċjalment f'dawk il-pajjiżi li ġew mill-quta jew il-politiki tagħhom ġew mill-quta minħabba l-memoranda l-politiki implementati. Grazzi ħafna, Sinjora Lopez. Grazzi ħafna, President. il-periklu fl-imklig u eh, l-esklużjoni tal-unions huma fatturi ta' risku li donna l-Kummissjoni ma' kontridraċ minn kejja il-tmermir tal-postijiet tax xogħol b'mod sproporzjonat f'xi setturi partikolari. L-imwiet eh, qed jiżdiedu kull sena u ħajkomplu jizdidu jekk ma naħdmux iktar, jekk ma naċċertawx li hemm iktar sekurtà. Sfortunatament il-Kummissjoni qed bati minnu qasta ambizzjoni. Irrid ikollna l-istatistika affidabbli sabiex naraw tibdiliet li jsiru r-realtà fuq is-suq ta' xogħol irrid ikollna e, azzjoni attiva. Sfortunatament il-Kummissjoni qed tirrefjuta li timplementa l-leġislazzjoni li diġa teżisti u il-protezzjoni per eżempju mill-sustanzi kimiċi għada lura ħafna u dan qed ikollu l-impatt u hemm ħafna xogħol li qed isir mingħajr garanzi fuq il-posta xogħol. Grazzi ħafna Sinjor Morvaj għall-minuta. Grazzi ħafna. Fl-Ungerija hemm ftit avukati li jedin emmek sabiex iħarsu ġittijiet tal-impiegati, imma avukat minnom ikkomuntatjani permezz ta' SMS issa din il-persuna qed taħdem sabiex jappoġġa l-vittmi tal-kumpaniji multinazzjonali u għalli li n-nies et jibżew li jieħdu s-siklif qed jibżew li eh, imorru il toilet u uh, meta jaħdmu fuq il-linji ta' produzzjoni rridu jerfaw piżijiet vera tqal anka n-nisa u qed jaqilgħu qed jaqilgħu biex 20% meta inqablu situazzjoni mal-bqija tal-Ewropa. Nitkellem dwar il-ħaddiema fl-Ungerija. Grazzi ħafna l-Kummissjoni sabiex talaq dan id-dibattitu. Fidejk, Signora Kommissarju. Grazzi ħafna. Grazie President. Nixtieq nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni li qed tagħtini l-opportunità sabiex nerġa' ntenni l-impenji tagħna sabiex aħna ntejbu il-kundiz tax-xogħol tal-persuni u speċjalment sabiex ukoll impoġġu fil-qalba il-ħarsien tal-post tax-xogħol u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Jiena ħadd in konsiderazzjoni tħassib kollu tagħkom, ovvjament ma nistax nirrispondi għalihom il-koll imma aħna issa se nippruvaw iva napplikaw blaħjar li nista dan il-qafas, dan il-qafas diġa jeżisti xaġa pozittiva pożittiva u dan l-antijow huwa li jkun hemm applikazzjoni konkreta tal-ftehimiet u dana se jagħti tweġiba l-evoluzzjoni demografika inkluż il-fatt li aħna għandna popolazzjoni attiva li u li n-nies qed jgħixu għal ħafna iktar issa u aħna qed nippruvaw namlu valutazzjoni ex poste tal-akki għanna iktar minn 24 direttiva li qed jiġu eżaminati, aħna se nistudjaw b'mod trasparenti, b'mod strutturat, se nistudjaw dak li rridu nagħmlu u rridu nistennew ir-riżultat tal-valutazzjonijiet leġislattivi u mbagħad b'mod strutturat nkunu nistgħu aħna i konna riżultati kemm fuq livell politiku kif ukoll leġislattiv sabiex intejbu il-qada. il il qada jidir li li jena u jena ħadd minn din id-diskussjoni li tingħata ħafna in attenzjoni li saħħa u sigurtà fuq il-posta xogħol fl-ambitu tal-SMEs u emmek irridu nigarantixxu s-saħħa u sigurtà il-posta xogħol il-ħaddiema. Ir-regoli de minimis m'għandhomx jimminaw il-protezzjoni u l-ħarsien u għalhekk aħna nixtiequ namlu ċert li dan l-eżerċizzju jista jsir dwar l-imwiet eh, u ċifri ola u kull persuna li tmut fuq il-post ta' xogħol eh, dan huwa mot żejjed eh, smajna diġà ċifri imma iva il- rata naqset ta' mwiet fuq il-post ta' xogħol u għalhekk aħna rridu nikkonsidrawhom dawna. U fil-futur irridu u koll nifukaw fuq il-saxħa mentali, l-istress fuq il-post ta' xogħol il-qafa strateġiku preċedenti ħa dawna in konsiderazzjoni jiena ferm kuntenta li fil-qafa strateġiku s-saxħa mentali tinstab fost il-prioritajiet u xna nafu eh, u nifmu dawk il-persuni li dejjem irridu jkunu on-call għal 24 sija u għalek irridu nistudjaw kollox, irridu namlu dana bir-reqqa u dwar din il-kwistjoni l-Aġenzija Ewropea Sigurtà u Saxħa fuq il-posta xogħol qed kampanja fu li l posta xoli ikun ikun wieħed favur is-saħħa l-isem li jenata managing stress and health on the workplace hemm ukoll azzjoni komuni għal dak li għandu xaqsam mal-benestri u s-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol li jiġi koordinat mid-diġi tagħna flimkien mal-diġi Sanko. u u kol diġi s saħħa ma u kol li tibidda l-affarijiet mux għet titkellem bis fuq is-saħħa tal-konsumaturi ma ta' kulħadd u li saħħa fuq il-post tax-xogħol speċjalment tal-gruppi li qegħdin friskju qoli u jiena naħseb li eh, dawna jistgħu jagħmlu qatt ta' affarijiet hemmhekk imbagħad kollegi onorevoli aħna smajna dwar l-asbestos. Aħna nafu li għal ħafna snin l-asbestos projbit fl-Ewropa imma għatfada ħafna bini li għatandu l-azbestos u għem il-persuni li għedin friskju u dawk li jihdoħsib eh, id-demolizzjoni jistow jiġu esposti għal azbestos u aħna nafu li teżisti leġislazzjoni li tħares il-ħaddima u għalek għawnek nixtieq nżid li anka din l-parti tal-leġislazzjoni għad tiġi inkluża fil-proċess ta' valutazzjoni tal-24 direttiva li għat nezaminaw. U ġala darba Meta valutazzjoni titlesta se nippreżentaw rapport umbet nkunu nistgħu ngħidu sej xanda tkun it-triq li nistgħu insegu imma l-asbestos iva qed naħsbu dwaru u dwar il-pulizija u l-militar ma konċna fjena li ma waqawx taħt il-qafas għalhekk irridu nistudjaw il-għala eh, ma tisir xejn għal dawn il-gruppi u eh, għalek se naħdem fuq dan. Kollegi, et narakom motivati ħafna sabiex eh, tamlu ċert li hemm kooperazzjoni hawnhekk fuq saħal u sigurta fuq il-posta xogħol u kull ma nista' nagħmel intenni dak li jenet fl-introduzzjoni tiegħi anka hawnhekk se nippruvaw nikkooperaw mal-atturi kollha u bla dubju ta' xor bla dubju wkoll anka l-atturi prinċipali għax dawn huma l-imsieħba tagħna grazzi għall-attenzjoni tagħkom u jiena wkoll vera kuntenta li nista' nkompli koopera ma'kom fuq dan id-dossier. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l sinjura Tissin. Id-dibattitu issa ħajjenala. U għalek, dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar l-igwaljanzi fl-impigi, għan fuq din il-mistoqsija orali. U imm sinjuri Ulskug li ħat intervjeni għal ħames minuti. L-awtur ta' mistaqsija. It-trattat tar-Ruma diġa eh, jitkellem dwar l-ugwaljanza pala prinċipju